li iżda anki l-valur morali u l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li kollha rwol mexxej fid-dinja. Grazzi, komissarju, il diskussjoni malu għal-votazzjoni ser isseħ għada f'nofsinhar. Naddu issa għal rapport tal-Onorevoli Sarbu l-agrikoltura bħala settur strateġiku fil-kontest tas-sigurtà tal-ikel. Naddi l-kelma l-rapporter għal erba' minuti. Grazie, President. Jiena onorata li nintroduċi dan ir-rapport li jitratta l-importanza strateġika li qed ikollha l-bidja fil-kuntest tas-sigurtà tal-ikel fl-Unjoni Ewropea. L-agrikoltura qed tiġi ignorata meta niddiskutu strateġiji l-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea u lek dan ir-rapport għandu lan li juri li l-Ewropa edha l-bot fir rigward il-punt di vista tal-provista tal-ikel li l-bdiewa u l-żoni rurali kollha qegħdin f'periklu u li hemm sfidi ġodda pal pereżempju tibdil fil-klima li qed ikomplu naqru ir-riservi tal-ikel kemm fl-Ewropa kif ukoll f'imkejjen oħra fid-dinja. Minħabba l-fatt li l-produzzjoni tal-ikel irid tiżdied b'73% sal-2050 minħabba biex ikun jista' jilħaq mad-domanda tal-ikel madwar il-dinja. X'irid jiġri li ikun hemm is-sigurtà tal-ikel fiċ-ċentru ta' dibattitu tagħna kemm fl-Ewropa kif ukoll globalment. L-Unjoni Ewropea rrid ikollha attitudni ċara u b'saħħitha għal din l-isfidi u dan ir-rapport jissuġġerixxi ċertu azzjonijiet li għandna nieħdu. L-ewwel qabel kollox għandna bżonn pak li tkun b'saħħitha li tigarantixxi s-sigurtà tal-ikel kemm għall-ċittadini tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għal ċittadini oħrajn madwar id-dinja. Jekk naħsbu għal riżorsi limitati li hemm u anki fir rigward is-sfida ta' tibdil fil-klima, rridu nqogħdu attenti ma nistgħux nitkellmu dwar is-sigurtà tal-ikel minar ma naffaċċjaw il-volatilità tas-suq u t-tnaqqir ta' riservi tal-ikel fuq livell dinji. Fir-rigward il-volatilità tal-prezzijiet aħna nħeġġu l-Kummissjoni li fiħdan il-pakk ġdid ir-rwol tal-istrumenti tal-intervent fissu għandhom jiġu msaħħa u l-miżuri għandhom jittieħdu sabiex bekk il-limitaw l-spekulazzjoni fuq is-swieq tal-bidja. Illum il-ġurnata r tal-ikel globalment huma limitati aktar minn qatt qabel u skont l-aħħar starriċ jistgħu ikopru biss ħtieġa tal-ikel għal xar u nofs biss u għalhekk jiena nemmen li tkun idea tajba li noħolqu sistema ta' riservi tal-ikel globali kemm fir rigward riservi ta' emerġenza biex ġildu l-ġuħ kif ukoll riservi li għandhom jintużaw sabiex bekk jirregolaw il-prezzijiet fuq is-suq tal-bidja. Dawn ir-riservi għandhom ikunu kontrollati internazzjonalment u bbażati fuq l-esperjenza ta' istituzzjonijiet eżistenti bħal pereżempju l feo u l-ġnus Magħquda. U għalhekk nemmen l-Unjoni Ewropea għandha tkun l-entità li tibda din eh, dan ix-xogħol. Kwistjoni oħra importanti li tiġi diskussa fir-rapport hija s-sitwazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u bdiewa żgħar jekk aħna tassew nħarsu l-ġejjien tal-agrikoltura rridu nqodu attenti għal dawk il-bdiewa iż-żgħar għaliex 7% eh, tal-bdiewa biss huma taħt l-età ta' 35 sena u għalhekk irridu nagħmlu miżuri sabiex inħeġġu l-bdiewa żgħażagħ. Għandna bżonn neħtieġa wkoll nżommu diversità tal-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea. Semmejna l-fatt li il-prassi tradizjonali tal-bidja fil-irsizet familjari jew tal-familja jew l-irsizet il żar jistgħu jkunu kontribut għas-sigurtà tal-ikel u għalhekk inħeġġu li jkun hemm programmi Ewropej li jappoġġaw dawn it-tipi ta' agrikoltura differenti. Ma nix ninsew kollu li għatanna il-faqar u l-ġuħ hawn fiħdan l-Unjoni Ewropea u għalhekk ma nix ninsew l-eluf u eluf ta' nies li irċevaw l-lajnuna għall-ikel din xitwa u għalek importanti ħafna li nżommu u nsaħħu il-programm Ewropew li jgħin dawk li huma l-aktar zvantaġġati fl-Unjoni Ewropea. Biex nala nishtiq nirringrazzja x xedu Rapporter u l-kollegi kollha mill-Kumitat Agri għal xogħol siwi tagħhom u għal kontribut siwi li għamlu għal dan ir-rapport u anke l-Segretarjat tal-Kumitat Agri u nittama li għada ikonna votazzjoni tajba b'rapport li ħajjin iċ-ċittadini. L-Onorevoli McGuinness. Grazzi ħafna, Sur President, jena nishtin ringrazzi ħafna il-rapporter, Sur Sarbun, Sir Sarbun, ta' xogħol eċċellenti li għamlet u ta' kooperazzjoni u li wriet ma' xadu Rapporters kif ukoll ma' xogħol għax-xogħol kollu li għamlet ukoll fil-kuntest tal-mandat li kellha qabel. Nispeċin li qed niddiskutu dan is-suġġett daqshekk tard ftit qabel nofs il-lejl, nittama li għalmenu jkun fiex ikun anke jekk f'nofs il-lejl, jinfetħu għajnejn n-nies għas-serja ta' din il-problema. Importanti ħafna nkomplu għadejn bid-dibattitu tagħna fuq ir-riforma tal-politika agrikola komuni. Jiena kelli bosta tassi, però naħseb li tasib tiegħek riflessi kull fl-aħħar dokumenti li ħareġ. Nafu li hemm ħafna produzzjoni ta' organiċi u żgħar. Jiena naħseb li dan l-argument mhuwiex daqshekk tajjeb għandna bżonn li kulħadd jagħmel kontribut għas-sigurtà tal-prodotti tal-ikel. Aħna rridu nindirizzaw l-ispekulazzjoni ma naħsibx li għandna it-tweġibiet kollha. aħna rridu naraw li konna fil-fatt paga tajba għall bdiewa kollha rridu nindirizzaw ukoll problema tal-paga tajba u xirqa anke għall bdiewa żgħażagħ minħabba li jekk nkella żgur mhux ħajaħdmu għal xejn dawn il-bdiewa. Grazzi ħafna. Sur President, minħabba il-fat li il-popolazzjoni dejjem qed tiżdied aħna dejjem rridu nħabtu wiċna mal problema ta' sigurta tal-provizjoni tal-ikel u l problema tal-provista tal-ikel kifet sabiex aħna niprovaw ntejbu, aħna rridu ntejbu trasparenza fis-sistema u naraw li jkun hemm ukoll eh, ritorn tajjeb u paga tajba li tingħata lill bdiewa Jiena naħseb fuq il-livell personali li importanti ħafna li aħna napplikaw politika b'saħħitha f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp plurali u li tista' tipprovdi għall popolazzjoni rurali u għall appoġġ tal-agrikoltura u għas-suq tax-xogħol f'dan is-settur. Jiena naħseb li l-agrikoltura għandha rwol importanti ħafna speċjalment fiż-żoni u l-oqsma li huma iktar svantaġġati għal din raġuni aħna rridu naraw li bekk jista' jkun hemm iktar żvilupp tal-kampanja jkun hemm iktar żvilupp sostenibbli anke f'dawn ir-reġuni l-iktar svantaġġati. Grazzi ħafna. Naddu l-kellim li miss, Sir Louis Arbes. Ningrazzjak, Sir President, jiena nixtieq ngħid proset li Sinjura Tarbu minħabba illi sarbu, anzi skużawni, minħabba kemm hija komplessa din il-kwistjoni minħabba l-agrikoltura huma marbut mal iżvilupp mal kompetizzjoni, mas suq intern u mar regolamentazzjoni finanzjarja. U għal din raġuni nafu illi l-agrikoltura jaqa' taħt il-kompetenza wkoll li mhijiex tal-komunità. Taqa' taħt il-kompetenza wkoll tad-WTO dan huwa suġġett illi jikkonċerna ħafna il-saħħa u l-ħajja tal-bdiewa u eh, l-anijiet ambizzjużi tar riforma tal-politika agrikola komuni tistgħu jintlaħqu biss jekk immorru lil mill-frontieri tal-Afrika u aħna nibdew nqisu wkoll organizzazzjoni oħrajn u reġuni oħrajn u dan ir-rapport jagħmel ċara din il-tieġa u jiena nixtieq nieħu impenn għal dan il-għan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq ngħid proset lis sinjura Sarbu ta' rapport eċċellenti minħabba li naħseb il verament dan kien wieħed mir-rapporti l-iktar tajbin f'dan il-mandat li aħna kellna. L-ikel, il-prodotti tal-ikel, il prodotti tal ikel dejjem qed isir prodott iktar strateġiku importanti u jekk aħna nistgħu innaqsu t-tirġa u dipendenza tagħna fuq iż-żejt permezz tal-enerġija solari, aħna naturalment ma nistgħux nagħmlu l-istess fil-każ tal-agrikoltura. Aħna fl-Unjoni Ewropea xi kultant jisna nġibna ruħna, nġibu ruħna. Daqs li kieku għandna sitwazzjoni ta' produzzjoni żejta fis-settur agrikolu, però mhux il-każ. Il-politika agrikola komuni kellha lan li tnaqqas l-ammont ta' kelli jkun hemm fis-suq. U issa aħna rridu nippruvaw nħarsu l-qoddim u nippruvaw naraw x'nagħmlu li kieku nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn ikun hemm nuqqas ta' profista tal-ikel mhux ikun hemm żieda, mhux ikun hemm skużawni prodotti tal ikel żejda fuq is-suq. Ringrazzjak. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb li fil-politika bħalma nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum dak li wieħed ikun jaf li għandu jinjoraħ u jinsieħ. U għal din raġuni aħna isna kulħadd moħħana mistrieħ minħabba li minn għalina fuq l-iskafef tal-ħwienet e, hemm biżejjed x'tixtri però fil-verità aħna nafu illi il-problema edha tiżdid fil-fat b-88% rridu naraw li kunem professita li kelli tkun garantita l-popolazzjoni kollha u naħseb illi anke aħna fl-Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' politika agrikola komuni illi tista' tipprovdi lill-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea biżżejjed ikel sabiex tej jkunu l-kol nistgħu ngħixu tajjeb. Naturalment, apparti mill-prezzijiet tal-ikel li dejjem qed jiżdiedu l-bidla tal-klima, aħna nafu li aħna ma nistgħux insolvu dawn il-problemi. Weħidna iżda għandna bżonn li ninaqdu ma' sħabna l-oħra fuq eh, livell internazzjonali. Grazzi ħafna, Sur Tabaxni. Grazzi ħafna. Dwar il-provizjoni ta' prodotti tal-ikel għal-ċittadini Ewropej, nafu li din ħassir sfida u problema minn għawa xar oħra. Dan il-rapport juri il-prodotti tal-ikel kif ukoll l-ilma għax-xorb ħajsiru rizorsi illi ħajrriflettu il-situazzjoni taż-żejt illum il-ġurnata ġifiri dan huwa suġġett importanti ħafna, attwali ħafna, u qed nibdew inħejju ruħna għal diskussjonijiet dwar il-ġejjini tal-politika agrikola komuni. U naħseb illi l-kol kemm aħna wkoll bdejna diskussjonijiet preliminari dwar perspettivi finanzjarji. Dawn diskussjonijiet bdew illum u kien hemm min jixtieq illi jitnaqsu l-ispejjeż tal li qed jintefqu fis-settur agrikolo. Jiena nixtieq ngħid li l-agrikoltura mhux biss qed tipprovdi prodotti tal-ikel, iżda qed tipprovdi valuri li rridu nipproteġu. Grazzi ħafna, din il-kwistjoni għandha tixtaqsam mal-prodotti tal-ikel. U punt importanti. U fċertu pajjiżi Is-sitwazzjoni hija differenti minn perspettiva tal-Ungerija jiena nixtieq insassi kif huwa possibbli li f'pajjiż fejn hemm kundizzjonijiet eċċellenti għall-agrikoltura hemm ħafna tfal u adulti illi qegħdin ibatu minħabba l-ġuħ u m'għandhomx biżejjed ikel biex jieklu. Kif jista' jkun illi l-agrikoltura fil-fatt żviluppat b'tali mod li l-prodotti industrijali qed ikunu prodotti f'żoni kbar, f'artijiet kbar ħafna. U li dawn il-prodotti mbagħad ikunu esportati barra mill-pajjiż sabiex ikun ipproċessat u mbagħad jerġa' jidħlilna l-prodott finali u l-prezz għal dan il-prodott ikun eżaġerat. Nistax nifhem kif jista' jkun l-onorevoli kelli jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. U bħal kelliema oħra jiena nixtieq ngħid proset lis-Sinjura Sarbu għax-xogħol eċċellenti li għamlet fuq dan ir-rapport. Is-Sinjura Sarbu fil-fatt semmit ħafna punti relevanti, però jiena nixtieq illi fuq dawn il-kaps li huma Kull eh, eh, politika agrikola komuni li tkun fil-fatt li kollha fondi bizzejiet u aħna rridu naraw li dan isseħħ, aħna rridu naraw li kollha politika illi tħeġġeġ li jkun hemm dawn il-prodotti illi jkunu prodotti fejn suppost, fejn l-aħjar, fejn hu l-iktar xira, għalli bekk aħna jista' jkun li qed nirriskjaw li nitilfu l-qalb u l-ġbejna, ingrazzjak. Grazzi ħafna l-onorevoli, issa Is-Sur Xerdevi. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi fir-rapport aħna naqraw illi fil-fatt aħna ma nistawx nikkompromettu l-settur agrikola b'dan il-mod. Ma nistawx nittrasportaw prodotti minnaħa għannaħa naħa l-oħra tad-dinja. li timporta l-paprika mill brażil u miċ-Ċina mhux ħajbqa' jkun possibbli fil-fatt li aħna nkomplu importaw il-laħam kif konna għamilna fil-passat minħabba l-fatt li l prodotti jidumu ġimgħat ġejjin sakemm jaslu għandna u dawn il-prodotti jridu jkunu konservati b'aġenti ta' ta' preservazzjoni li jistgħu jkollhom impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u jistgħu fil-fatt ikunu kawża ta' tumuri u ta' ħafna mart. Għal din raġuni jiena naħseb li hemm bżonn li nappoġġaw il-produtturi żgħar lokali li jistgħu jgħinuna fl-Ewropa. Ningrazzjak. Sur Ferreira, grazzi ħafna Sur President l-arfin ta' l-agrikoltura bħala settur strateġiku importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea huwa importanti ħalli aħna fil-fatt naraw illi nirrealizzaw kemm importanti li jkollna din is-sovranità. Jiena naħseb illi d-diffikultà l-problema li nipprovdu biżżejjed prodotti tal-ikel hija diffiċli ħafna u s-sovranità tal-garanzija tal-prodotti tal-ikel hija importanti ħafna l-unika mezz li kif nistgħu niġġieldu aħna kontra l-volatilità. Din il-volatilità kienet riżultat tal-spekulazzjoni finanzjarja u affettwa ħafna s-settur tal-prodotti tal-ikel. U eh, aħna fukajna fuq il-settur tal-banek fil-waqt il-prezzijiet setturi oħrajn splodew jiena nixtieq ngħid li huwa possibbli illi nawluha possibbli li dawn l-istrumenti bħad derivattivi jkunu kontrollati. Sfortunatament il-miżuri li l-Unjoni Ewropea ħadet sissa ma kinux biżjed sabiex innaqsu aħna u nwaqfu din is-sistema ta' spekulazzjoni estrema u jiena naħseb illi fil-fatt Il-rapport ukoll kien prodott mill-ġnus maquta mir rappresentant speċjali għall prodotti tal-ikel u importanti ħafna wkoll. Grazzi ħafna Iva, aħna palissa din id-diskutu l-iktar eh, popolazzjoni f'ira u aħna din ħabtu biex wkoll ma din l-istrateġija u naħseb li l-agrikoltura mhux ħafna drabi aħna nindirizzawha bħala eh, kwistjoni ċentrali, speċjalment meta nitkellmu fuq l-iktar nies fqar minħabba li l-art mhux qiegħda eh, mhux qiegħda fidejn dawn nies li huma daqshekk fqar u għandhom bżonn li jkollhom ikel ta' kuljum fuq il-mejda tagħhom din hija kwistjoni importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea illum il-ġurnata. Jiena naħseb li l-Kummissjoni Ewropea u s-settur Agrikoli qed jaħdmu fuq dawn id-dokumenti jridu jkunu jaqblu wkoll mal-prodotti mal-proġetti l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea tal-mikro li qegħdin jippruvaw isolvu din il-problema. Grazzi ħafna sanaddu l-Kummissarju Giorgieva Kjoċbok. Grazzi ħafna. Sur President, il-Kummissjoni tilqa dan ir-rapport li wasal faqtu ħafna dwar prezzijiet tal-ikel li qed jiżdiedu b'mod maġġel ħafna minħabba diżastru nazzjonali iżda anke minħabba żieda tal-prezzijiet tal-enerġija li qegħdin jagħti kollhom impatt anke fuq il-prezzijiet tal-ikel. Nixtieq ringrazzja is-Sinjura Sarbo kif ukoll ir-rapporters, ix-shadow rapporters tal-isforzi u tal-ħidma tagħhom. is sigurta tal-prodotti tal-ikel hija importanti ħafna għal miljun persuna madwar id-dinja illi qed ibatu bil-ġuħ. Però huwa importanti ħafna għall popolazzjonijiet li huma daqshekk vulnerabbli madwar l-Ewropa. Għalihom il-politika agrikola komuni tagħmel differenza kbira u dawk Il-politika agrikola komuni kultant aħna nikkritikaw kienet kapaċi li tipprovdi liċ ċittadini tagħna prodotti tal-ikel bi prezzijiet raġonevoli u waslet tal garanzija tal-provizjoni tal-prodotti tal-ikel fl-Ewropa. Din għadna għandna nkomplu inħadnu bħala għandna ħari tagħna. Din għandha tkun bħala parti kol mis Eh, tas sena 2020 li kienet adottata fit-18 ta' novembru minn tal kummissjoni hija importanti wkoll issuha. Il-rapport tas Sinjura Sarbot titkellem fuq il-volatilità tal-prezzijiet eċċessiva li hija marbuta b'mod esklusiv ma' sigurtà tal-prodotti tal-ikel u minħabba l-impatt li dan għandu mal-bdiewa u mal-konsumaturi. Il-konsumaturi l kummissjoni skużawni taqbel li hemm bżonn insibu soluzzjoni għal volatilità tal-prezzijiet. Hemm bżonn li aħna naraw li jkollna aktar trasparenza ħalli nkun nistgħu nindirizzaw dan il-kwistjonijiet tas suqa ah, dan ma m'għandux jaqsam biss ma' regolamentazzjoni finanzjarja ħjar, iżda mal-fatt li aħna rridu ntejbu trasparenza anke fuq is-suq. Dan ir-rapport jissuġġerixxi li aħna jkollna dir sistema globali tal-ikel dan mhuwiex suġġett faċli, aħna esperjenzajna wkoll f'dak li għandu jaqsam l-esportazzjoni u trasport tal-prodotti tal-ikel u ma kan ma suċċess laqgħa dan il-qasam Għadin raġuni dan is-suġġett żgur li hemm bżonn li diskutuh fiktar dettal u hemm bżonn li nanalizzaw l-esperjenza wkoll li aħna ġbarna mill-faċilità tal-ikel illi kienet adottata mill-Kummissjoni li kienet tammont tal-biljun euro. U anka minnaħa u anka mill-esperjenza li ġbarna mill-esperjenza tal-Kummissjoni fl-implementazzjoni tal-programm tal-ikel dinji ħalli naraw aħna kif nistgħu innaqsu dan l-impatt negattiv minħabba l-prezzijiet tal-ikel li dejjem din jiżdiedu. Jiena naħseb li jekk aħna natu ħarsa replay din il-kwistjoni tal-istoks tal-ikel nistgħu eh, tistgħu serħu raskom milli l-Kummissjoni Ewropea tkun parteċipant attiv f'dawn id-deliberazzjonijiet fil-ġimgħat li ġejjin. U fl-aħħar mill-aħħar ħafna minnkom għawek f'din il-kamra kollha din titolbu li jkollna sistema ta' iktar sigurtà tal-ikel fl-Ewropa, blajnuna ta' riċerka u innovazzjoni ħallibek bekk aħna nħabtu wiċċna b'mod aħjar ma' din il-problema bir-riżorsi li dejjem qegħdin joqsu tkun iktar ristretti. Il-Kummissjoni taqbel perfettament ma' din il-tiġa memx strument ieħor relevanti li jista' sabiex aħna nippruvaw insolvu din il-problema, ħlief il-politika agrikola komuni imsaħħa ħalli bekk aħna naraw illi nistgħu garantixxu l kompetitivita tal bdiwa u naraw illi aħna niġibdu l żgħażagħ ukoll sabiex jaħdmu fis-settur agrikolu fl-Ewropa. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna nara id-diskussjoni u nivvotaw dwar dan is-suġġett għada f'nofsinhar. Nerġgħu niltaqgħu għadha t tlieta f'18 ta' jannar mid-disa' sessija